rati bħala konfermati. Il-dikjerazzjoni bil-miktub. 6-1-2-0-1-5 dwar ikel li li jista' jittikel imma eh, jkun skada ġiet sottomessa eh, minn 30 eh, membri u rċivit fuq minn 300 firma allura il-maġġoranza, jiġifieri, il-maġġoranza tal-parlamenta u skont regoli ta' procedura tiġi pubblikati fil-minuti bil-isem tal-min firma u mibawta lil dawk li kienet lil min kienet indirizzata.